Irċiviet mill-grupp tal-ICR xi emendi u ħatriet fil-delegazzjonijiet dawn sessibuhom fil-minuti ta' din is-seduta u jekk eh, ma jsirx xi komment minn issa sakemm jiġu adottati l-minuti mela dawn il-ħatriet ikunu meqjusa bħala adottati.